li dejjem kastigaw Naħseb illi din is-ħobija hija rwol strateġiku tagħna li aħna għandna nużaw u għandna nużawha mod għaqli. Grazzi. Is-Sur Murski.